Nixtieq nilqab magħna lill-Kummissarju Andriu Kajtis grazzi tal lijat mana l llum biex niddiskutu din l-aħħar proposta tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni ta' teknoloġiji tas saħħa Dan huwa fajl interessanti ferm għalina. U naf ukoll kemm huwa importanti għall-Kummissjoni Il-soċjalisti se jkunu responsabbli għal rapport għat m'għandniex isem, però iżda se jkun għal isem dal-waqt u dan juri li aħna interessati ħafna f'dan is-suġġett. U lesti li nibdew il-ħidma malaj kemm jista' jkun. U naf li tixtiequ li tadottaw dan il-fajl sa tmiem il-mandat. Nistidna issa biex tippreżentalna din il-proposta u imbat nistidna lill-kollegi biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Jekk jogħġbok, kommissarju. Grazzi tassa, Sinjura President, onorevoli membri, jiena kontent ħafna li qiegħed hawnhekk quddiem dan il-kumitat biex nippreżenta din il-proposta leġislattiva da importanti li għandha lan li s-saħħaħ il-kooperazzjoni Ewropea fuq l-evalwazzjoni ta' teknoloġiji ta' saħħa. Din, dan kien vjaġġ twil ħafna biex wasalna fejn ninsabu l-lum. U jiena irċivejt kommenti pozittivi sissa li jinkoraġġawni ħafna wara 20 sena ta' kooperazzjoni volontarja f'dan il-qasam u anke proċess ta' riflessjoni dettaljat il-Kommissjoni adottat proposta leġislattiva għal kooperazzjoni Ewropea dwar l-evalwazzjoni ta' teknoloġija ta' saħħa fil-31 ta' jannar. Din hija proposta ambizjuża li għandha lan illi tagħti valur miżjut li istati membri l pazjenti u li l-istati membri. Issa, dan ser jiffaċilita l-evalwazzjoni tal-effettività klinika ta' din it-teknoloġija tas-saħħa bil-frażi health technology aħna nfissru mediċini, eh, apparat mediku, tamir ta' diagnostiċi in vitro u anke proċeduri mediċi u kirurġiċi. U nixtieq niċċara xi ħaġa għaliex kultant jidher illi hemm konfużjoni dwar xi tfisser HTA. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fażi ta' wara il-kummerċjalizzazzjoni ta' din it-teknoloġija. Dak li interessana hawnhekk huwa kif dawn il-prodotti jaħdmu tal-ħajja ta' kuljum. mux ma kunux qegħdin nevalwaw kemm ikun effettiv, imma il-valur il miżjud terapeutiku meta imqabbel ma' teknoloġija oħra eżistenti. Din hija għodda importanti biex nevalwaw il-valur miżjud ta' dan il-prodott u nqabluh ma' teknoloġija oħra. Fl-aħħar mill-aħħar serjejn l-awtoritajiet ta' saħħa nazzjonali sabiex permezz ta' dawn it-teknoloġiji innovattivi jidentifikawhom u jagħmlu l-aħjar għażliet għall-pazjenti tagħhom kultant l-innovazzjoni narawa li ma tkunx fil-prattika l-HTA tejna naraw l-innovazzjoni fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum. Se twassal għal kwalità u trasparenza u aċċess fil-waqt fl-istess ħin tikkontribwixxi għal sostenibilità tas sistemi tas-saħħa. kif deskritt mill-Network Ewropew l-lejċejt sta' tinqasam fit-tnejn fil-qasam kliniku u dak mhux kliniku f'disa affarijiet li varjaw minn effettività klinika, il-problemi tas saħħa u użu attwali tat teknoloġija, kwistjonijiet ta' sigurtà u affarijiet oħra mhux kliniċi bħal valur ekonomiku, l-aspett soċjali, etiku u l-bqija. Eżempji issa ta' l-HTA, nistgħu naraw ma' hawnhekk. Uħud minnhom kienu possibbli grazzi għall hta Ewropea u l-azzjoni konġunta Franza ta' mill kummissjoni Dan jinkludi trattament importanti għal kanċer u it-tilqim. Dan issir palissa fuq livell nazzjonali reġjonali minn iktar minn 50 entità ta' HTA f'26 stat membru li jużaw metodoloġiji differenti, proċeduri differenti u għodod differenti. Għal mediċini il- stati membri jagħmlu l-evalwazzjoni wara l-proċedura tal-autorizzazzjoni ta' stuq fuq livell Ewropew. L-HCA fuq il-tamir mediku f'Unjoni Ewropea huwa iktar limitat. Lekk imsejjaħ CE marking isir fuq livell Ewropew u 21 stat membru jevalwa imbagħad dan it-tamir mediku l-HTAs palissa huma frammentati madwar l-Unjoni Ewropea u għalhekk dan huwa ta' sfida għall-Istati membri u anke għall-pazjenti l-industrija u l-professjonisti tas-saħħa. Saret ukoll konsultazzjoni mal-stakeholders sabiex niġbru l-opinjoni tagħhom dwar il-Kooperazzjoni Ewropea tal-HTA lil mill-2020. Irċevejna 294 tweġiba 50% minnhom mill-industrija, 25 minn persuni individwali, ċittadini, eccetera. Ħafna minnhom 87% tal-persuni li wieġbu iħossu li hemm li hemm bżonn ta' ACA Ewropea li forsi ħossu li hija utli jew utli ta' ċertu pont. Ħafna stakeholders laqgħu din l-inizjattiva fil-qasam tas-saħħa. Dan qegħdin nevalwaw bil-proċess ta' regolamentazzjoni tagħna. Numru ta' studji wkoll saru biex naraw li kolna id-dejta meħtieġa biex inħejju l-proposta legali. Minkejja l-Kooperazzjoni Ewropea li kisbet suċċess, rajna li hemm numru ta' noqqasijiet fosthom mux qed issir xogħol konġont, metodoloġiji differenti, proċeduri differenti, u nuqqas ta' sostenibilità tal eh, modi ta' kooperazzjoni attwali. Dan, ovvjament, irrid jiġi indirizzat. Konklużjoni tagħna kienet illi il-modell attwali ma jagħtix biżejjed għodot biex jiġu indirizzati dawn l-affarijiet il-proposta tal-Kummissjoni. Twieġeb għal azzjoni anke mill parlament ir-riżoluzzjoni għal aċċess għal mediċini minn Marzu illi għada li jitlob għal iktar kooperazzjoni fuq l-HTA. Bot partikolari intom irrakkomandajtu l-armonizzazzjoni tal-lodot u metodoloġiji tal-HTA, it-tien li nifokaw fuq aspetti terapeutiċi, it-tielet li jsir obbligatorju l-evalwazzjoni li ssir fuq livell Ewropew. Dan jaqbel mal pożizzjoni tal-Kummissjoni. U għalhekk jiena nixtieq nuri gratitudni lejn il-Parlament u lejn dan il-Kumitat mod partikolari l-appoġġ tagħkom kien importanti ħafna matul dawn l snin u l-input tagħkom kien importanti u koll. Issa nishtiq natikom ideja ġenerali tal-proposta ġenerali li, li ser nkun diskutu fin dettal aktar l-qoddim. R-rakomandazzjoni tagħna tiffoka fuq aspetti kliniċi tal-HCA fejn il-Kooperazzjoni Ewropea tista' tagħti iktar valur miżjud. Dan jippermetti l-użu ta' metodi ta' HCA madwar l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri bekk kunu jistgħu jaħbu mod konġunt ferba osma partikolari. L-ewwel evalwazzjoni klinika konġunta tal-mediċini u ċertu tamir mediku. It-tieni konsultazzjoni xjentifika konġunta sabiex dawk li tiżviluppaw it-teknoloġija jkunu jistgħu jiksbu eh, pariri biex jiffaċilitaw l-evalwazzjonijiet kliniċi tagħhom. It-tielet l-identifikazzjoni ta' teknoloġija kim sejħa Horizon Scanning sabiex l-entitajiet ta' jixtrija jkunu lesti għal dawn it-teknoloġiji u r-raba' Kooperazzjoni volontarja fuq sma li jmorru li lin mill-ambitu obbligatorju tal-dan l-odda. Per eżempju, affarijiet li mhumiex biss medicinu u apparat mediku, l-aspett prinċipali ta' din il-proposta huwa it waqif ta' anfas leġislattiv organizzattiv sabiex isir isiru evalwazzjonijiet kliniċi ta' teknoloġiji tam qabla ma' dawk eżistenti. l-autorità ċentrali ta' autorizzazzjoni tas suq ukoll tkun involuta biex jiġi deċis jekk hux se jkun hemm estensjoni ta' dawn il-mediċini jew le. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-prodotti li huma ta' riskju għoli identifikati minn esperti Ewropej Għalhekk l-HTA, l-entitajiet HTA fl-Istati Membri imbagħad ikunu jistgħu jażlu bis-set limitat għall-evalwazzjoni. Din l-għażla tkun ibbażata fuq kriterji maqbula fosthom l-impatt fuq il-pazjenti, is-saħħa pubblika u s-sistemi ta' saħħa madwar l-Unjoni Ewropea. Elementi prinċipali tal proposta huma li niżguraw li ikunem hemm kooperazzjoni bejn l-Istati membri li niżguraw li jkun hemm riżultati pożittivi. Dawn iridu jiġu użati mill-Istati membri fl-HTAs nazzjonali tagħhom. U l-Istati membri xorta ikomplu iwettqu l evoluzzjonijiet tagħhom ta' aspetti oħra mhux kliniċi li huma iktar speċifiċi għal kontenut u importanti biex jappoġġaw it-teħda deċiżjoni fuq livell nazzjonali u Ewropew. Jissir l evalwazzjoni ta' dak li jkun diġà sar u tħidma fi gruppi ta' koordinazzjoni. Kull stat membru se jiġi rappreżentat f'dan il-grupp u ikollhom ir-rwol ugwali. Il Signor President, Onorevoli Membri, nittama li taqblu mija li din il-proposta tippreżenta approċ pragmatiku bilanċat li jikkonsidra wkoll il-karatteristiċi speċifiċi ta' teknoloġiji differenti. Dan huwa rifless ukoll fil-proċedura ta' phase-in li se tippermetti l-Istati membri li jadottaw rwiħom ma' sistema ġdida biex mod gradwali kun jistaw jissieħbu fil-proċess matul periodu ta' tranzizjoni. Aħna ser nenu l-istati membri fl-isforzi tagħhom biex jaqdu r-riżorsi u l-esperti tagħhom. Biex ikun hemm effiċjenza u koerenza fl-HTA madwar l-Unjoni Ewropea u apparti minn hekk is-saħħa e trasparenza, inkluż l-involviment ta' stakeholders bħal pazjenti u l-esperti kliniċi. Ser it-tajjeb u kol il-prevedibilità tal-negozji l-investiment fi teknoloġiji u valur mizzut għal pazjenti u it-tajjeb disponibilità ta' dawn it-teknoloġiji għal pazjenti Ewropej. Il-pazjenti huma fil-qalba ta' din il-proposta li għandha lan li kunem hemm Unjoni Ewropea aktar eh, trasparenti f'dak għandu x'jaqsam mal-HTA. Dan il-modell ġdid Ewropew għandu l-potenzjal li jfaċilita l-aċċess għal HTAs ġodda u jagħti l-pazjenti Ewropej l-aħjar trattament disponibbli għal kondizjonijiet tagħhom. F'dawn eh, xarrejn kelli numru tal-qad bilaterali ma' 27 membru tal-Kamra tagħkom biex nispjegaw xejn l-intenzjoni tagħna b'din il-proposta u biex nisimgħu wkoll l-opinjonijiet preliminari li għandhom uħut minnkom. Għabbażi tal-għam l-iskambju u biex inwiġbu uħut minn tal-mistoqsijiet uħut minnkom saqsuni nixtieq dan li ġej. Iva, kemm il-parteċipazzjoni ta' dawn l-evaluazzjoni ta' dawn l-evaluazzjoni kliniċi tkun obbligatorja biex nevitaw li l-istati membri jirrepetu dawn l-evaluazzjoniet li qed isiru fuq il-livell nazzjonali. Imbagħad it relatat ma' tamir mediku nixtieq nisa li din il-proposta m'għandix lan illi tintroduċi kriterji ġodda fuq l-iżviluppaturi ta' teknoloġiji ġodda jekk dawn mhumiex diġà stipulati fl leġislaturi nazzjonali. Dan javita wkoll illi joħloq inċertezzi jew bżiet amministrattivi ġodda għaliex mhux ser japplika għal tamir li kodu ma daħalx fis-seħ. Proposta ser tqis ukoll l-alternattivi għall-aċċess għas-suq. Issa l-ispita ta' din il-proposta se tkun ta' madwar 13 miljun euro fis-sena mill-finanzjament Ewropew meta tkun qed taħdem b'mod sħiħ. Issa relazzjonijiet ma' stati membri oħra aħna kellna laqat ma' ministri sabiex nippreżentawhom din il-proposta. Il-Presidenza Bulgara wkoll organizzat l-ewwel laqa fil-grupp ta' ħidma biex preżentat il-proposta li jintlaqat tajjeb ħafna jiddispjaċina illi il-presidenza għandalan biss li torganizza żewġ laqat oħra fix-xhur ġejjin maw li jiġu skedati aktar laqat qabel istajf. Senior President Onorevoli Membri nixtieq nappella l-membri kollha sabiex jipparteċipaw b'mod kostruttiv u jgħinu sabiex din l-inizjattiva tkun ta' suċċess għall pazzenti kollha madwar l-Unjoni Ewropea. U għalek, nissuġġerilkom li taħtru il rapportar u rapportar mlar kam jista' jkun u tipparteċipaw f'diskussjonijiet pożittivi. Aħna niddependu fuq il-parteċipazzjoni tagħkom nixtiequ li napprovaw qabel l-2018 qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Grazzi tassew kummissarju, issa nibdew bil-mistoqsijiet, nibdew bil-koordinaturi, zax minuti kull wieħed jekk joġobkom. Istru Lize. Ja, vielen Dank. Ich äh, Grazzi ħafna, Iva, jena tnaħu gost li l-proposta fl-aħħar edha u dimna u nishtiq nappaġġakom bisħieħ. ħafna din il-proposta aħna edha Qegħdin implementawa biex nifitaw xogħol doppju Aħna nixtiequ illi ikollna sistema iktar effiċenti u nevitaw li kun qed isir xogħol doppju. Mela l-ewwel mistoqsija kif aħna ħan illimitaw il-limiti massimi tal-evalwazzjoni tal-HTA. ċan għamlu fl fuq livell Ewropew u xan ħallu biex jisir fuq livell nazzjonali. Naseb li din xi ħaġa li rridu nippreċizzaw. Aparti minn hekk jiena naħseb li rridu nitkellmu mhux biss fuq dak illi fl-aħħar mill-aħħar ħan evalwaw aħna wara l-permessi iżda rridu naraw li jkollna kooperazzjoni aħjar mal-awtoritajiet tal-HTA. Fl-artiklu 12-13 aħna qegħdin nipproponu li jkun hemm konsultazzjonijiet ċjentifiċi iżda forsi il-konsultazzjonijiet għandhom ikunu fukati fuq dak li jista' jkun verament ta' valur miżjud ħalli bekk l-industrija jkunu jafu eżattament fiex għandhom jinvestu. U l-aħħar punt huwa wkoll importanti ħafna xi ħaġa illi dejjem aħna tlabna ġifieri inċentivi għall-innovazzjoni fil-qasam tal-antibiotiċi. U għek ikolli nejt li tinħossi daqxejn bla paċenzi minħabba illi kulħadd il-presidenzi kollha qalu li dan huwa suġġett importanti għalihom iżda ma ksibna xejn konkret, forsi l-Kummissjoni jista' jgħidilna daqsxejn jekk hux ħadd toħroġ proposta leġislativa minħabba l kummissjoni hemm nies li qed jinimutu, minħabba mhux qed inkunu iktar attivi, ġifieri naħseb li din hija xi ħaġa li verament hija urġenti li nridu neħdu azzjoni fuqha. Grazzi. Thank you very much, Madam Dali. Grazzi, Signora Dalli. Chair, um... Grazzi, President. Grazzi, Komissarju Andrew Kaitis tal-li għatmana u tal-li prezenta din il-proposta. Kif taf, għalina din hija kwestjoni importanti ħafna għaliex l-HTA inħossu li hija part importanti mill proċess regolatorju ta' tamir eh, farmaceutiku u mediku. Aħna bħala grupp is-soċjalisti ilna nappellaw issa għal armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Dan ġie u kol fil-aħħar rapport tal-Parlament Ewropew fuq l-aċċess tal-mediċini. Aħna għanna pożizzjoni soda fuq dan is-suġġett għaliex inħossu li l-armonizzazzjoni ser twassal għal inqas inugwaljanzi fl-aċċess għal ċertu ehm, trattament madwar l-Unjoni Ewropea u naslu situazzjoni fejn l-affarijiet ikunu iktar kost effiċjenti milli kieku kull stat membru irid iwetta l-evalwazzjoni tiegħu tal-istess teknoloġiji minkejja dan għandi xi mistoqsijiet li nixtieq eh, nindirizza lilek. Għaliex għalija għadu mhux ċar min se jkun qed wetta il xogħol fuq livell Ewropew Kellna diskussjonijiet dwar dan u semma xaħat mill-Kummissjoni. Iżda nixtieq inkun naf għalfejn ma ġietx ikkonsidrata l-ema li kollha l-Oversight Ewropew dwar dan u għalfejn jekk dan ġie konsidrat ma ġiex deċis mod ieħor. Issa fuq il-timing, il-proposta il timing il proposta tal-Kommissjoni waslet ilna tard fil-leġislatura u għalhekk nixtiequ naraw kif il-Kommissjoni ser tiżgura li kollha rwol ta' medjatur li jista' jiffaċilita l-proċess kollu kemm hu. Jiġifieri x'taħsbu li huwa l-rwol tagħkom hawnhekk biex tiżguraw illi qed niffaċilitaw l-affarijiet u mmexxu l-qudiem din il-leġislazzjoni. L-aħħar punt importanti ħafna li l-istati membri ikunu eh, involuti għalhekk nixtieq nisma' kemm inti konvint illi l-istati membri huma involuti eh, fil-proposta li qed tressaq il-Kummissjoni. Grazzi tassew. Issa issir pjeka fisem li sijar grazzi tassew, Senjura President. Din l-inizjattiva hija ilna nistennew aħna. Il-kustjonijiet kollha relatati ma l-evalwazzjoni ta' teknoloġija tal-mediċini ilna nistennewa. Id-direttiva mill-2012 ovvjament hija importanti ħafna aħna naqblu ma l oġġettivi li nsibu f'dan id-dokument. Bla dubju ta' xejn il-konsolidazzjoni, l-armonizzazzjoni ta' teknoloġiji ta' saħħa ilhom mistennija wkoll mill-Istati Membri. Irridu neliminaw xogħol doppju li jsir fuq l-istess teknoloġiji mediċi. Aħna nħossu li dan ser inaqqas l-ispejjeż, iżda rridu ngħidu wkoll li huwa daqstant importanti illi il-kapaċitajiet eh, reġjonali huma differenti u jvarjaw għaliex il-finanzjamenti varja, l-esperti varjaw, e, il-proċedura illi qed tissuġġerixxu illi l-Aġenzija tal-HTA jiġu e, miġbura flimkien f'kunsil konsultattiv u nippruvaw noħorġu b'soluzzjoni waħda hija proposta pożittiva. Iżda hemm kwistjonijiet li jħasbuna fosthom. L-għażla ta' dawn it-teknoloġiji mediċi li ser jiġu evalwati fuq livell Ewropew u dawk illi ser jisiru jiġu advati fuq livell nazzjonali dawn huma teknoloġiji relatati mal-użu ta' tamir mediku fost u anke teknoloġija kirurġika. Hawnhekk jekk qed nitkellmu dwar it-tamir mediku għandna bażi sħiħa ta' produtturi u anke SMEs involuti u il- l-effett tagħhom fuq l livell Ewropew se jkun minuri ħafna. Naqbel li ċertu aspetti li jitħallew barra mill-evoluzzjoni tal-Kommissjoni, ġifieri fosthom l-aspett ekonomiku. Mhux kull pajjiż se jkun qed jappoġġa kull teknoloġija għal raġunija oħra. Dawn huma ovvjament jista' jkunu raġunijiet etiċi. Irridu naraw ukoll kif teknoloġija innovattivi se jiġu magħżula aħna nappoġġaw il-fatt illi l-ema mux ser tkun involuta għalix da mandu xaqsam mal-kompetenzi taħħa. Grazzi ħafna, Sir President, u grazzi ħafna li l Sur Komissar, jena fissem l-Alden, nishtin ringrazzjakom ħafna ta' din l inizjativa ħna l-kol kam ħna stennejna ħafna illi ikonna din l inizjativa l-ura nil-qawa ħafna, jgħamil ħafna sens illi konna armonizzazzjoni tal-HDA fl-istati membri kolla, ħalli bekk ikunem. hemm Eh, verament iktar organizzazzjoni fuq eh, livell Ewropew. Mela għandi ftit mistoqsijiet jiena fil-fatt kont naħdem anke fuq ir-regolament tal-prodotti mediċinali fissem l għaldem u aħna qegħdin narraw li m'għandniex permessi li qed joħorġu fuq il-livell ċentrali. Dan ikkonsidrajtu intom f'din il-proposta tal-mistoqsija. It-talba għal studji kliniċi għall evalwazzjoni tal-metodi jiena naħseb li verament qegħdin iwasslu għal dibattitu verament qawwi fejn fejn hemm bżonn parteċipazzjoni tal-Parlament u tal-Istati membri wkoll. Iżda jiena naħseb illi nixtin sasik mistoqsija oħra ċentrali li għandux taqsam l istandards tal-medicina, mux biss fil-regolament, iżda anka flatti legali, nixtieq kunna fal-fejn. U t mistoqsija l-Kommissjoni dawn it-talbiet kolla differenti u um, kunċetti li eh, tal-standards li huma bitluba. kif t tistgħu tiġġustifikawhom. Grazzi ħafna Ravina Konečna. Dikku, pani przewodniczący, ważny panie komisarzu. Najpierw Grazzi ħafna, Signora Kommissarju, Sur Sur Kommissarju, Sinjur President. L-għonet nishtan ringrazzja l komissjon ta' din il-proposta, jina naħseb li dan huwa pasta fid-direzzjoni ehm, Eh, tajba naħseb illi bosta affarijiet li aħna eh, qed naraw li konsidrajtu minn dak li jedna s sena li għaddiet u anka f'dak li għandu x'jaqsam eh, l-awtoritajiet tas saħħa l-Kummissjoni mhux dejjem tkun tista' tieħu pożizzjoni. Allura qed neħdu gost ħafna lil l-Kummissjoni qiegħda tqis l-opinjoni tagħna. Allura nirringrazzjakom. Iżda jkolli ngħid li daqsxejn diżappuntata fuq l-evalwazzjoni obbligatorja tal-ispejjeż finanzjarji tal-prodotti medicinali, iżda jiena nista nifhem li għadna ma, ma konkludejniex ix xogħol għadna nibdew bid-diskussjoni. U hemm ħafna pressjoni wkoll illi ma jixtaqux li jkun hemm din l-evalwazzjoni tal-ispejjeż. Jiena naħseb illi ċittadini ta' pajjiżi żgħar bħal tiegħi hemm bżonn illi jkunu konsidrati wkoll Repubblika Ċeka pereżempju għandha problemi kbar meta qed naraw li jkun hemm negozjati fuq il-prezzijiet tal-mediċin minħabba li aħna bħala wieħed mill-imsieħba tal-mediċina ma tantx aħna għandna pożizzjoni b'saħħitha. U allura ħajkun hemm biss l-alternattiva reexporting exporting u kien hemm pajjiżi li fil-fatt ukoll qed jibbenefikaw mis-sistema tagħna tas-saħħa. Għal din raġuni jiena nittama li l-proposta ħadd ittejjeb fuq dan il- fuq dan il-kamp. Naħseb illi lan illi semmejt inti Mux, mux eżat, jina nasab li il-mandat leġislattiv kollu jrid jittejjeb sa' l-aħħar ta' dan periodu leġislattiv. Nittama li il-Presidenza Bulkara ek biħsiba tagħmel aħna lesti esti ħadd il-Parlament Ewropew li namlu dan ix-xogħol li tagħmlu li tappoġġawna ħalli bekk l-istati membri wkoll tħeġġuhom biex jaħdmu magħna, ħalli bekk dan il-prodott din il-proposta skużawni leġislattiva tkun tista' tintem u tkun konkluża qabel it tmim tal-periodu leġislattiv tal-Parlament Ewropew. Aħna bessibna naħdmu ma'kom u naħseb illi din hija xi ħaġa nistgħu ntejbuha ħafna grazzi. Merci, Madame la President, merci, Monsieur. Grazzi, Signor President, grazzi Kummissarju tal-prezentajtenna dan is-suġġett minn xħanqot inħaba wara l-important, wara l subajaw nejt l-suġġett mux importanti. Ir-izviluppi tekniċi eh, anke fis settur mediku li qed naraw eh, prezentament u fis snin l-ġejjin eh, ipoġġu mistoqsijiet L-ewennet fuq l għanijiet tal-medicina u ta' tamir mediku, dik hija ħaġa ma naħseb li ħaġoħra meta nitkellmu dwar kura motija minn dawk l involuti fis-servizz tal-kura tas-saħħa. Barra minn hekk hemm il-kwissjoni tad-diplomi, eh, nafu li kemm jista' jkun qed nippruvaw eh, eh, arbu sistemi ta' tal oti ta' diplomi eh, barra minn hekk eh, nemmen li eh, l-evalwazzjoni l-lum il-ġurnata tal-impatt li ħajkun hemm fuq l-impatt fuq il-pazjenti mhix l-istess bħal dik ta' ħames xar snin oħra. Fuq dan l-impatt nemmen l-importanti li neħduh anki b'neħdu il-kwadru kollu kemm il-pazjenti u relazzjoni bejn il-pazjenti u il-professjonisti tas-saħħa ħanaraw li ħat inqaleb ta' taħt fuq qed naraw kussjonijiet etiċi pereżempju eh, eh, nitkellmu dwar suq eh, ta' 100 biljun euro meta nħarsu lejn lejn dan kollu ma nafx kemm il-pazjenti huma dawk li ħajgawdu l-iktar minn dawn l-iżviluppi miktar il-laboratorju l imprizi l kbar partikolarment dawk involuti fis settur digitali illi ħekk apparaw dossier bħal dejna ta' japus illi napoġġjaw il-fatt li konna settur ta' saħħa tajjeb u distribuzzjoni ta' servizzi ta' saħħa. Imma l-ewwel irridu naraw illi id-diplomi ta' dawk tal-carriers ikunu identiċi. Grazzi, naħseb illi bekk għalaqna l-ewwel round, issa kummissarju, xtieq sidnek biex twieġeb, imbagħad ikollna it-tieni round. Lisa speaking about uh... nibda l-intervent ta' Peter Lise u kif ħanaqtaw linja bejn uh, l-sfera klinika u dik non klinika Il-proposta tagħna hija ċara fil-femma tiegħi qed insegu l-prinċipju ta' sussidjarjetà il għaliex meta nitkellmu dwar possibilitajiet li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' kompetenza tal-Istati membri il-proposti tagħna huma tassew proporzjonati u meqjusa biex ma nilfsux fuq il-kompetenza tal-Istati membri U bbażajna rwiħna wkoll fuq regolament eh, tas-suq intern. Meta wieħed iħares lejn dan mill-punt di vista tas-suq intern, Fu. fuq eh, eh, il-114 l-artiklu 114 ta' trattat li waqaf l-Unjoni Ewropea, hawnhekk għanna mod ta' sewċar kif ninterpretaw dak li għandu jisir fuq livell ta' stati membri, dak li qed nipproponu aħna hija kooperazzjoni volontarja. Jekk irrid ikun hemm evalwazzjoni sħiħa fuq il-qasam kliniku u dak non kliniku fl-istati membri dejjem fuq dan il-prinċipju illi qed inwafu. Dan jistgħu jagħmluh eh, partikolarment eh, fuq sma ta' mart ta' sewirari fejn inti m'għandekx numru kbar ta' pazjenti madwar l-Unjoni. Rridu naraw li jkun hemm evalwazzjoni ekonomika biex ikonna istampa ġenerali. Il-proposta tagħna fuq hekk hija bbażata sem obbligatorju, uptake obbligatorju huwa biss fil-qasam kliniku, fil-qasam non kliniku sta għall-istati membri. Aħna qed nipproponu wkoll klawżola ta' salvagwardja li xemm ċertu pajjiżi li għandhom l-ispeċifitajiet tagħhom U allura bekk huma jkun jistgħu jagħmlu evalwazzjoni klinika imma iridu jġustifikawa u jinnotifikawha mbagħad isegwu set ta' kriterji u jagħmlu evalwazzjoni klinika eventwali jekk iħossu il-bżonn għal dan. kif nistaw inħedġu u nixprunaw l-izviluppaturi biex jitfaw l-investimenti tagħhom ħalli ikonna teknoloġiji ġodda f'dan il-qasam. Il-proposta tagħna tqis possibilitajiet l-ewwel biex ikonna pereżempju horizon scanning u biex nippreżentaw u biex ikun hemm il-possibilità nikkonsultaw dawn l-iżviluppaturi u anki nigwidawhom fil-pjanar tal-investiment tagħhom. U ngħidulhom pereżempju li huma it-teknoloġiji tamir li qed eh, għandna f'moħħna semma settur tal-antibiotiċi fost oħrajn. u rezistenza għal antibiotiċi nixtieq ngħid li m'iniex lest li nwieġa għal dan il-punt preżentament l li aħna qed nifinalizzaw rapport fuq ir-reviżjoni ta' kull mekkaniżmi illi jeġixxu ta' inċentiv f'dan ir-rigward, però nixtieq ngħidilkom illi l-intenzjoni tagħna hija li minn sal-aħħar tas-sena ħan nippruvaw naraw li konna stampa ġenerali dwar l-inizjattivi kollha fuq level ta' unjoni eh, fuq dan il-punt eh, fuq l-iżviluppar ta' modelli oħra u metodi oħra biex ninċentivaw, qed naraw qed inħarsu naqra kollaborazzjoni ma' xjentisti u żviluppaturi eh, u fuq il-possibilità li norganizzaw round table round table fil-ħarifa li jmiss. Naraw naqra x'inhuma il-possibilitajiet, il-modelli differenti, u insomma f'moħħna l-possibilitajiet biex ikun hemm ħolqien ta' responsabilità stewardship fil-ħolqien ta' dawn il-modelli ta' negozju Iżda nistennew ir-riżultati aħħarija ta' dan ir-rapport qabel nitkellmu. Fuq mistoqsijiet, il-mistoqsijiet li qajmet l-Onorevoli Dalli fuq riżultati tal em għalfejn ma dawn ma ġewx ikkonsidrati fil-proposta tagħna Ovvjament, l-idea tagħna hija li ma nħolqux frontieri fil-qasam tas-saħħa, kien hemm diskussjonijiet eh, u il-fatt illi nibbażaw l-HTA illi prezentament hija bbażata fil-kommissjoni, taqa taħt il-kommissarju, pero peress il donu huwa proċess illi rridu jrid ikun fidejn u xprunat mill-istati membri rridu naraw li l-istati membri jkunu jistgħu jiddeċiedu li ma teknoloġija tista' tiġi evalwata u ikun hemm kooperazzjoni mill-ewwel fażijiet skont il-mekkaniżmu ta' konsultazzjoni konġunta. Ġifier ħajkun hemm kooperazzjoni bejn emma u dawn l-entitajiet tal-evalwazzjoni ta' saħħa jew kella gruppi oħra biex sam il-bidunet ħalli kunem eh, anki l-autorizzazzjoni li tenata. Da kollu ikun bazat fuq il-prinċipji tas-soltu, il-prinċipji li għandna llum illi għanna bejn l-entitajiet tal-HTI u l-EMA. Fuq il-tempistik ovvjament għandkom raġun illi rridu namlu iktar biex nħedġu l-istati membri biex nġdu l-om l-attenzjoni dwar situazzjoni u partikolarment illi ikunu jafu ċina situazzjoni bil-perspettiva tal- tal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nista' niżguralkom moħħkom illi aħna qed nagħmlu l-mutana biex no nabbozzaw il-proposta tinkomplu nħeġġu wkoll l-istati membri biex jifmu biex inġalhom jifmu x'inhu l-antana kif tistgħu taraw Dan huwa proċess li ħajjieħu sitt snin. Fl-ewwel tliet snin irridu nifanalizzaw il-proċedura ta' komitoloġija, mbagħad ikollna tliet snin biex l-istati membri jadattaw is-sistemi tagħhom għal din sistema ta' kooperazzjoni li qed nipproponu. Kif għattilkom aħna qed nagħmlu l-mutana u qed lesti nikkonsultaw il-Parlament, ehm, l-Istati membri biex nifaċilitaw il-proċess. Xenejt li prezentament kien hemm dibattiti tas-sew pożittivi kemm mal-Kunsill kemm magħkom. Rridu ovvjament illi intom tkunu abbord biex nindirizzaw dawn il-punti fuq livell tekniku. L-onorevoli Piera tkellmet fuq il-kwestjoni dwar teknoloġija ġodda. Kif semmejt qabel huwa proċess fidejn l-istati membri mibdi mill-istati membri ġifiri ħajtwaqqaf grupp li segwi situazzjonijiet u jagħmel il-horizon scanning Ġifiri bassar xħajkunu l-izviluppi x'limħajkunu teknoloġiji li ma ħajkunu teknoloġiji maħsuba f'perjodu ta' 15 snin eh, Umbaħt ikkun fidejom il-li jazlu li ma' teknoloġija jażlu jinkluduha fil-pjan ta' ta' kull sena. Then to, to, uh, to, to allow coordinating group to start. U jippermettu l-grupp ta' koordinazzjoni illi jiprosegwi b'din l-evalwazzjoni klinika konġunta. Xi fisser dan Iġifiri, l-għazla feħda feħdan li sati membri imma dejjem kollaborazzjoni ma' EMA, din hija xi ħaġa meħtieġa, ela li għax il-proċess ta' autorizzazzjoni ta' tqejt fissu eh, irid ikun ċentralizzat u jista' jsir biss b'mod wieħed u dan jsir permess tal-grupp ta' koordinazzjoni eh, tal-istati membri u l-EMA u dan kollu ċara fil-proposta leġislattiva tagħna. Kien hemm onorevoli res dwar il-possibilità li jkun hemm dibattitu eh, u li jkun hemm trasta demokratika. E ovvjament li aħna naraw li ninvolvu organizzazzjonijiet eh, tal-pazjenti kif ukoll nies mill-akkademja mill-universitajiet dan il- proposta fuq l htia li jaxerri tikonna dibattiti fuq l-standards kliniċi u standards ġodda biex naraw li mija d-data klinika hija disponibli. Fuq l-possibiltajiet li indaħlu ċertu kriterji bil-inżommu f'moħna il-kussjonijiet tal-ħarsin ta' data tal-pazjenti. Aħna ħanħedġu l-istati membri biex ikomplu jiprovdu informazzjoni, ikomplu jikkooperaw f'dan il-qasam ta' data taqsim ta' data klinika, koplu niddiskuta daw il-kwistjonijiet bil-inħarsu ovvjament ukoll lejn ir-rekwiżiti il-ġodda fil-qasam tal-protezzjoni tad-data id debattitu pubbliku irid ikun hemm pero żgur illi l-organizzazzjonijiet kif ukoll l-organizzazzjoni tal-pazjenti, ċoħe kif ukoll in-nies mill-akademja mill-universitajiet ħajkunu attivi, attivi tassew. L-Univera Konexna għajmet mistoqsijiet dwar possibilità illi ikun hemm evalwazzjoni sħiħa ta' teknoloġiji naqbel miegħek fejn qed nitkellmu dwar mart rari fejn hemm numru żgħira ta' pazjenti madwar l-Unjoni huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni pereżempju f'Ċipru fil-Litwanja meta inti għandek biss mitruħa jew tlet mitruħ, tlet mit pazjent li isofru minn marda partikolari, mentri inti għandek 18,000 madwar l-Unjoni, għallur inti kollek evalwazzjoni soċjali fuq livell Ewropew, dan jgħin biex ikonna ekonomi ta' skala fid-dibattitu dwar l-prezzar fissar ta' prezzijiet, pero ħna qed promovu li jkun hemm kooperazzjoni volontarja illi l-Istati membri jkunu jistgħu jaħdmu bejnietom. Ela għaliex din hija raġuni oħra biex ikun hemm evalwazzjoni ekonomika li tkun iktar ċar, iktar rappresentattiva fidejna. Kien hemm onorevoli oħra li saqsiet dwar kemm l-approċċ tagħna huwa proporzjonat. Ġifieri, kooperazzjonijiet fuq naħa, Umbata għandek il-ħaddiema er, tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti nixtieq ngħid li l-proposta tagħna tista' tiggarantixxi trasparenza, tista' tiggarantixxi l-aċċess għal pazjenti, l-aċċess għal trattament l pazjenti relevanti minn min minn min ġej. L-iktar ħaġa importanti però hija li nidefendu drittijiet tal-pazjent li nipromovu l-innovazzjoni fil trattamenti u nigarantixxu s-sostenibilità ta' sistemi ta' kura tas saħħa tal-Istati membri fil-waqt li ikonna regoli ċari u trasparenti anki fid-dibattitu mal-Parlament anke fil dibattitu mal-partijiet interessati mal-pubbliku. Grazzi kollegi sa nistednukom għatini round ta' mistoqsijiet. Nittamaw illi kolla zommu mal-minuta, nibda bis senjura Grostet, jek joġba grazzi ħafna senjura President, Sor Kommissarju, fil-fat jekk intejbu l-proċeduri ta' valwazzjoni, nistaw naraw li kunem maċċess għal-pazjenti tagħna għal dawn l-innovazzjonijiet eh, teknoloġi fis-settur mediku. F'ċertu stati membri din l-evalwazzjoni hija parzjalment eh, parzjalment finanzjata mill-flus eh, mir-rikavat illi joħroġ mill-industrija ovvjament hemm ukoll aġenzija nazzjonali però li bi proposta bħal din qed jitħasbu. Kif twieġbu għal dan it-tħassib u tħassib toħrajn qed nitkellmu dwar strument illi immexxi mill-istati membri imma ovvjament kontrollat minnkom għalfejn ma żiltux eh, lema x'jiġri eh, jekk ikun hemm nuqqas saftejm eh, jekk wieħed ikun irid jaħdem flimkien kif ħadd indirizzaw din is-sitwazzjoni ta' nuqqas taqbil barra minn hekk il-linja ta' separazzjoni bejn is-set parti purament ekonomika u purament klinika kif ħassir distinzjoni u kif nistaw insolvu il-fatt li jista' jkun hemm ċertu żoni Grizi. Grazzi, Senjura Tomasoro. Grazzi għafna, Senjura President, grazzi Sur Kommissarju. Jiena t gost dil-inizjattiva, naħseb l-inizjattiva li tista' toffri valur miżjud għall europa għall-industrija, ċittadini u anka għall-industrija kollha tas-sanità fl-Ewropa. U jiena najt ngħid ukoll li naqbel miegħek fuq eh, il-fatt li rridu nżidu sostenibilità l-kwalità tar-riċerka. Jiena naħseb li hija bażi tajba għal iktar ħidma, iżda naħseb li d tfadallu bżonn ta' ħafna iktar dettall rridu nistabilixxu x'inhu huma l-kriterju ħalli naraw kif nistgħu nagħmlu l-evalwazzjoni minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq qafas regolatorju iżda fl-aħħar mill-aħħar rridu niddefinixxu eżattament x'inhu huma l-kriterji li ħajkunu l-bażi tar-riċerka u anke ħalli bekk intejbu l-aċċess min-naħa ta' ċittadini minħabba li ma nistgħux naraw illi dawn fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jkunu evalwazzjonijiet illi jpoġġu pressjoni fuq l-istati membri biex jħorġu permessi, iżda fl-istess ma jkunu qed joffru sigurta l ċittadini Grazzi. Grazie, eh, mi skużo. Signora Gardini, grazie kelli eh, kontet eh, naħseb fħagħuħra kelli xie punti li kontet insegwi mill-buro għajja. L-għonet xtaqt nifraħ jenu koll għal din inizjativa li li pala parlament emminna fija. Pero xtaqt nkun naf kif taħseba kummissarju fuq il-fat li tikkonvinċi li l-istati membri biex eh, jizaw dawn eh, din id-dejta aħna nixtiequ sistema effiċenti eh, u li tkun obbligatorja allura ma nafx kif ħossuhom ċertu stati membri li huma reticenti Bata, jekk inti taħseb illi HCA li mhuwiex iġtej sħiħ eh, li jħu konsiderazzjoni l-aspet kliniku u l-aspet eh, ekonomiku. Ma nafx jekk dan tistax eh, t għal ċertu medicina li jam sejħa orfni. Grazzi ħafna jiena minnaħa tiegħi nista' ngħid li nilqa' ħafna il-proposta tal-Kummissjoni iżda mill-bidunet nixtieq illi inbidel ħaġa fit-titlu jiena naħseb li minn HTA nagħmlu CHTA minħabba li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-evalwazzjonijiet kliniċi. U għal din raġuni naħseb illi jahna jista' jkollna verament evalwazzjoni bħal dawn jekk aħna nkunu nistgħu qegħdin ninkludu l-aspetti etiċi, l-aspetti finanzjari, l-aspetti kollha insomma. Ħaġa oħra li semmit ukoll hija fuq eh, ir-regoli. Ir-regoli li jistgħu jippermettulna li aħna nsibu ukoll ċertu ftehim. Hemm xi tip ta' mod ta' kif aħna ħana namlu il-metodu tal-vot ta' kif nistaw niftemu minnaj ma tkun sistema komplikata ħafna jiena naħseb illi fl-istessin rridu noqogħdu attenti wkoll għas-sanzjonijiet li jistgħu jkunu imposti jekk fil-fatt ċertu regoli ma jkunux rispettati. Qegħdin taħsbu fuq dan id-dritt ta' sistema ta' sanzjonijiet? Please. Grazie ħafna il-kelma lura l-Kummissarju. Forse nista' nibda mill-aħħar mistoqsija ta' Sinjora Katembaħ fuq definizzjoni. Nemmen eh, illi peress eh, illi eh, l-evalwazzjoni klinika tista' tkopri tnejn, ġifir l kliniku u mediku, kliniku u dak teknoloġiku, dak ekonomiku, u nemmen li jista l-istati membri jistaw l-evaluazzjoni fiħa, imma jista per eżempju eh, jużaw metodi ta' l ħar l ħar metodologija l-iktar reċenti, eh, partikolarment eh, fil-mart rari tajjeb li jkunna dawn it-tip ta' valwazzjonijiet sħaħ meta inti għandek ngħidu aħna 17,000 pazjent ma jagħmilx sens fuq dawn it-tip ta' każijiet li wieħed jagħmel evalwazzjoni biss għal pajjiż huwa li qed nagħmlu huwa li nħeġġu li l-istati membri biex jifmu dan l-approċċ li nieħdu approċċ fuq livell ta' unjoni hemm eh, l-aspett ta' organizzazzjoni soċjali, aspetti morali, legali eh, li varjaw ċertament bejn stat membru ieħor, però fejn għandek każijiet, opportunitajiet ovvji eh, illi twarrab differenzi u tagħmel evalwazzjoni sħiħa HTA Nemmen li dan huwa approċ pragmatiku biex inwaqgħu il-ħitan bejn id diversi oqsma. Fuq il-voti, kull pajjiż għandu vot. Ma ovvjament hemm regoli tal-maġġoranza sempliċi li tapplika. Ġifieri jekk ħajkonna xi ħaġa differenti tkun tkun diffiċli inkella. Allura kif għatterkom eh, konsens jew maġġoranza sempliċi. Fuq dak li saqsiet is-senjura Kabeson ġifiri fuq il-ħtieġa ta' aktar dettalji ta' wis naqbel miegħek verament f'ċertu każijiet għandna bżonn iktar dettalji, però il-fatt li għandna qatt delegati f'ċertu każijiet naraw kemm hemm kustanijiet sensittivi li għaxu kultant tassew diffiċli li wieħed iqis il-punt illi jifret il-qasam kliniku minn dak non kliniku. Pero aħna qed nippruvaw nagħmlu ramutana billi nadottaw atti delegati. Diskussjoni tsir fuq level tekniku u naqbel miegħek illi dak kollu nistgħu nagħmlu f'dan il-qasam biex insaħħu uh, biex ikonna messaġġ iktar ċar, jiena nħeġġeġ dan, nħeġġeġ ukoll li intom tidħlu f'diskussjonijiet eh, mal-Kunsill kull kjarifika mill is Senjura Gardini saqsiet imsaqsija fuq kif nistgħu nikkonvinċu ċertu stati membri. Jiena ovvjament eh, ikoll nkun sinċir. Naħseb il-kelma muftiħ hija il-paċenzja. il paċenzja Il-paċenzja tista' twaqqa l-ħitan l-għalli għax fl-aħħar, fl-aħħar qed nitkellmu fuq l-aċċess għal kura, għal trattament, eh, ġviri, rridu ikonna dan disponibbli għal pazjenti tagħna issa u kulħadd irid jifhem dan li sati membri li jifru dan għalfejn qed nitkellmu dwar dan kollu l li jixfel tal-azzjoni tagħna għam il-pazjent u l-aċċess għat trattamenti innovattivi. Illa li jesem bil-bidu tal-autorizzazzjoni sal meta jiġi offrut il trattamenti jaddu snin, ħames snin, l-aċċess abandonship. X'qed namlu allura hawnhekk? Dak li aħna qegħdin hawnhekk għal-pazjenti. Naf tajjeb li ċertu pajjiżi jitkellmu dwar partikolarità ta' sistema ta' kura tagħhom imma dak li qed nipproponu huwa konformi ma' dak li għandhom hija opportunità tajba din biex nitkellmu għandhom ta' 28 sat membru billi nżommu f'moħħna jekk nżommu f'moħħna il-pazjent relevanti fejn qiegħed jekk hux żgħir jew kbir, Ovvjament, eh, ninkomplu ninkoraġġixu nirsistu eh, mal eh, mal-kunsil jena nserraħ fuq uh, il-presidenza bulgara nifhem li trid torganizza iktar laqat tekniċi anke fit tħejja biex tgħaddi tmur lill-Awstrija naf li l-Awstrija diġà hija għandan l-intenzjoni tagħmel iktar, ġifiri ottimist eh, dwar il-konvenzjoni li l-istati membri biex jiksbu r-riżultati aħħarija. Is-Senjura Grosset għajmet il-mistoqsija, Iva, ħarisna li l-possibilità ta' mizati li jitħalsu għal-finanzjament, da mhuwiex eh, possibbli jekk ikollok l-istati membri li jmexru komissjoni bħala segretarjat biex nejtek, nixtieq ngħid li eh, il-flejjes ġejjin mill-budget tal-Unjoni, imma issa qed istaqsu għala ah, ma zinniex ema. Eh, imma fl-aħħar mill-aħħar hemm pożizzjonijiet eh, diverġenti bejn l membri u preżentament rajna li m'hemmx maġġoranza kwalifikata biex namlu iktar il-proposta tagħna qed tassew ċara, konkreta, maħniex lesti li ikonna aġenzija ġdida, maħniex ħan torbu l-aġenziji li jagħmlu dan, allura stalina għalina l-koll li naħorġu bi proposti ġodda. L-iktar importanti huwa li jkun hemm konsens jena tassew attent illi niproponu xaġa ġdida. Grazzi ħafna li l sur Kommissarju, grazzi ta' din il-prezentazzjoni u tal-fatt li jinti kont lest li twieġa bil mistoqsijiet kollha għadna fil-bidu tal-ħidma tagħna. Ġifieri żgur il-kol kemm aħna ħanamlu l-ħilitna biex intejbu din il-proposta ġifiri għal-darba oħra nirringrazzjak ħafna tal-li kont hawnhekk magħna nerġgħu niltaqgħu id-darba li jmiss. Nirringrazzja kom kollegi wkoll tal-li parteċipajtu. Now we can move to the voting. Tajab, ma nista nistaw naddu għal-votazzjoni, nittama li jintom il-koll għandkom ma'kom il-karti tal-vot. Jekk intom lesti mela nibdew bl-ewwel votazzjoni fuq l-oġġezzjonijiet tas sistema ta' traċċibilità għal prodotti tat tabak mresqa messur u marġi. Il-votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa kieġa konvotaw. And the vote is closed. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Naddu issa għall-oġġezzjoni fuq eh, il-permessi għat poġġija fis-suq għal amaħirrun ġenetikament modifikat case NK603 votazzjoni waħda kieġobkom i-votaw. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Now we are voting on the objection. Issa nivvutaw fuq l-oġġezzjoni t-ġdid tal-permess għal amħirrun ġenetikament modifikat, votazzjoni waħda kieġobkom ivvutaw. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. L-għaldi għandhom vot zejjed minn jider. Mela, l-votazzjoni għet nara li għaddiet. Naddu issa għal votazzjoni fuq uh, it-tmiem globali tal-testjar fuq l-annimali tal-kosmetiċi, ma mela nivvotaw fuq l-kompromess minn favur kontra stanzjonijiet għaddit l-emenda 19 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda numru 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 22 favur kontra astenzjonijiet aħjar li verifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom ivvutaw votazzjoni ftuħa. And the vote is closed. Nal votazzjoni għaddiet. 23 minn favur kontra astenzjonijiet eh, astenzjonijiet maddiċ kompromess numru 2 favur kontra astenzjoni taddit 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 26 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 30 minu favur kontra stanzjoniet maddeċ, emenda 28 favur kontra astanzjoniet għaddit, 31 favur kontra astanzjoniet aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġu konvotaw. And the vote is closed. And it is adopted. Nara, votazzjoni għaddiet. 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 34 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 36 favur kontra astenzjonijiet Maddiċ, 38 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, 39 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, 42 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 43 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 41 favur kontra stazzjonijiet maddiċ, 45 favur kontra stazzjonijiet għaddiet, 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 47 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 47 favur kontra stazzjonijiet maddiċ, 51 favur kontra stazzjonijiet maddiċ, 49 favur kontra astenzjoni ta' diet, 52 favur kontra astenzjonijiet ta' diet, 54 favur kontra astenzjonijiet ta' diet. 53 tini parti favur kontra stanzjonijiet. diet, 55 favur kontra stanzjonijiet. diet, 56 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw din 56 kieġibkom votaw. Nar il-votazzjoni. 57 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 60 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 59 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 61 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 62 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, minnum emenda favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, tini emenda favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, tlieta favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, il-raba wahda favur kontra stanzjonijiet. Addiet, l-emenda numru 5 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ. L-emenda numru 10 favur kontra stanzjonijiet. Addiet. Għaxra numru eh, l-parti l-ewwel waħda favur kontra sanzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra sanzjonijiet m'għaddiex. Emenda 12 favur kontra ma m'għaddiex. 13 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, numru 14 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, 16 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ. 15 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 17 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal vota ħari votazzjoni elettronika kieġob vota. It's closed and it is adopted. Votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Mela, li jmiss is-votazzjoni u tal-aħħar Mela nivvotaw fuq il-proposta tad direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill illi qed tbiddel il-miżuri tal- tal-dawn il-kriterji ta' din il-marda Newcastle. Numru wieħed favur kontra stanzjonijiet, għaddiet tnejn favur kontra stanzjonijiet maddiċ il-vot aħħari b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. On the vote is closed. It is adopted. Votazzjoni maluqa għaddiet memx fejn votaw fuq il-mandat. Tajjeb, mela dak kien kollox, ringrazzakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, narawkom wara nofsinhar li klab tajba.